Kollegi, jiena Sur Morejs, ċer tal-Komitat Ikon sul-Konrej il-Viċi President, u s-sugġerixi li nintroduċi il-voti. Kollegi, għandkom il-karti tagħkom għal-votazzjoni jekk m'għandkomx eh, din il-karta mela tistgħu tgħidulna qabel ma naddu għal vot se namlu test, il-segretarjat suġġerixxa li namlu test, mela jek tista' daħlu il-karti ta'kom tal-votazzjoni ħa namlu verifika, votazzjoni miftuħa, nivvotaw kif tixtiequ favur kontra assenzjoni. So this is just a test. Test biss, kontrol, verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 59 favur 3 kontra 16 l assenzjoni għaddit. Grazzi kollegi. Kollegi. Regola 73.5 brabta ma żewġ proposti u drills 73.5 Mela jekk il-negozjati ħajaslu l-kompromess il-kumitati responsabli rridu jiġu informati mingħajr dawn min u test li għandna qudiemna se jkun imressaq lill-kumitat responsabbli. Jekk dan it-test huwa approvat bil-vot mill-kumitat imbagħad it-test ta' jiġi mressaq għal konsiderazzjoni mill-Parlament. Għalhekk aħna se nivvutaw illum fuq iż-żewġ dokumenti. Ħanibdew bil-vot fuq it-test ta' Karens u Sargentini għalek se nistieden jena li rapporters sabiex jitkelmu jekk ma jishtiqux jitkelmu umbat senaddu għal-vot. Signora Sargentini, Iva, prod fil-qosor, għal darboħra dal-ħodu flibe jena nsejt liktar ħaġa importanti nirringrazzja x-shadows kolla u l-co-rapporter il-sur current u dawk li għadmu fi żewġ sekretarja tal-li nuni naħdem f'dan il-proċess. Ħadna sentejn minn moment li dana wasal il-parlament sal-lum sabiex mela nresqu din il proposta fuq il-ħasil tal-flus u jena naħseb li il- il-Parlament Berli poġġa dan fuq il-Reġistri Pubbliku il-Parlament en mhux biex niġġieldu kontra l-fini ta' ħasil tal-flus u l-finanzjament ta' terrorizmu kif ukoll levitar eh, tal eh, u l-evażjoni l-persuni jħallsu it-taxxa. Sur Karen, inti tixtieq eh, tajt xi ħaġa? Grazzi ħafna naf li vera napprezzaw li meta nisimaw id-diskorsi ta' xurxin, napprezza tiegħi koll. Il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ komitati vera kien diffiċli fil-bidu mbagħad sar inqas diffiċli u uh, mbagħad ħidimna tajjeb it fit ħadna ħames trialogi. Għanna pożizzjoni ċara ma' diffikultajiet kienu uh, bil-Kunsil nix ringrazzja l presidenza taljana u vera nilqaw dawn l-isforzi li jittihdu u dan għajet fl-interess ta' kif aħna pala korp leġislativ dak li xtaqna aħna niksbu. Grazzi ħafna Sir Karin fissem iż-żewġ komitati nixtieq nifraħlek fuq il-ħidma tiegħek jien attendejt iż-żewġ trialogi, għazzi ħafna point of order. Iva, grazzi ħafna ċez, tista' inti tispjega li l-proċedura ta' votazzjoni jrid ikollna maġġoranza f'kull kumitat jew inkella maġġoranza konġunta ja e, suffiċenti mela laqa konġunta, maġġoranza konġunta jgħid il-President. Se ngħaddu issa l-votazzjoni. votazzjoni nominali għandkom il-karti ta'kom ta' votazzjoni. Il-maġġoranza il-ġida 45. Votazzjoni nominali il-maġġoranza 45 ta' maġġoranza konġunta. Naħseb li dan il-dokument se jaddi. Naħseb, e niftħu Eh, il-vot mela għal-komitat ikon jenet nsostensonu mirizu, votazzjoni miftuħa. And this is on the money loan. Fuq il-fajl dwar il-fini ta' ħasil ta' flus Rapport Karen Sargentini. That's 87 votes for, 2 87 favur, 2 kontra, assenzjoni, għalek, għaddiet. Kollegi, Nistgħu naddu għat-tieni vot. Ir-rapporters Peter Simon, Timothy Kirkop. Rapporters, tixtiequ tajdu xi ħaġa ngħaddi l-mikrofonu su Simon. Iva, mela dwar eh, dan il-regolament eh, iva il-kussjoniet kienu inqas kontroversali u għalek mid-dossier tal-direttiva dwar il-ħalsil tal-fjus itant, ma kienx hemm kontroversi li il negozjati dwar ħallas min jirċivi dawna għaddew immedjatament għat tralgu tekniku aħna vera kontenti bil-riżultat speċjalment il-protezzjoni tad data Grazzi Peter, Sugar Kopp, Komitat Libe. Xtaqt najt li naqbel ma dawk il-kummenti, President, nishtiq nirringrazzja għal dawk kollha li kienu involuti fil-proċess. Grazzi. Grazzi Kursur Kirkop, nishtiq nifraħ Iż-żewġ rapporters niftħu il-votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 83 favur, 4 kontra, 3 sezzjonijiet għaddit. The text, the text will now be tabled to plenary. Issa dan il-test jiġi mresaq lill-plenarja. Grazie ħafna kollegi.